naddi l-ura lura żewġ minuti li jiena ħadd fid diskussjoni ta' qabel. Grazzi. Tajjeb ħafna. Grazzi lill kummissarju Bekk nagħlqu id-debattitu dwar dak il-punt issa punt li jmiss rapport tal-kollega Nikolaj dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fi żmien ta' gwerra bekk ngħaddi l-kelma l rapporter għal erba' minuti. Grazzi, ħafna, sur President, Kummissarju, kollegi. Jiena ma naħsibx li se nkun nista' nkopri r rapport kollu kemmu ferba minuti, iżda xtaqt nisħaq eh, diversi punti li huma importanti ħafna dan ir-rapport qed jiġi ppreżentat eh, f'ħin propizju soċjetajiet primattivi inventaw l-istupru fil-gwerra iżda dan l-istrument ta' vjolenza għadu jeżisti fis soċjetajiet moderni u għalhekk dan huwa suġġett kontemporanju li għandu konsegwenzi soċjali u jeffettwa wkoll il-mod kif l-istati jġibu ruhom. il-konflitt tal-Kongo per eżempju. Ikun hemm 16 l-istupru kuljum hemmhekk. Jiġifieri għadna ma eliminajniex din il-pjaga. ir rapport qed juri li l-kwistjoni tiġi trattata bilanċ ta' perspettivi fejn in-nisa u l-irġiel jaħdmu flimkien biex bekk nipprevjenu l-konflitti nżommu slim kif ukoll illi naħdmu flimkien wara e, żmien ta' ġlied l-Unjoni Ewropea ħadet passi sodi biex tiġġieled dan il-fenomenu. Iżda fuq livell nazzjonali 10 stati membri biss qegħdin jaħdmu u għandhom il-pjanijiet tagħhom. Ħamsa oħra qegħdin jaħdmu fuq dawn il-pjanijiet Dan jfisser in li għadna lura mill-għanijiet illi aħna fassalna. Naħseb illi it-twaqif tas servizz ta' azzjoni esterna hija opportunità biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun aktar viżibbli u jkollha aktar impatt. Id-delegazzjonijiet involuti fir riżoluzzjoni tal-konflitti għandhom jinkludu n-nisa għaliex dawn għandhom perspettiva importanti u bekk jistgħu jagħtu kontribut tajjeb ħafna għal slim sostenibbli u dewwiemi. Il-ġustizzja u l-paċi ma jistgħux jiġu separati minn xulxin. Il-fenomenu ta' impunità teżisti l-aċċess għal orti internazzjonali kriminali hija xi ħaġa importanti u allura jeħtieġ li nsibu it-toroq ġuridiċi meħtieġa dawk li huma ħatja ta' reati tal-gwerra jridu jidhru quddiem il-qorti għaliex inkella se jkollna aktar vittimizzazzjoni ta' dawn il-persuni u anki tas soċjetajiet minħabba dan is-sens ta' impunità. L-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġnus maquda għandhom jimplementaw rezoluzzjoni 1960 u l-Unjoni Ewropea trid tappoġġa l-ġnus maquda fil-ġlieda kontra dan il-fenomenu. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li turi li għandha impenn sod sabiex tappoġġa s-sigurtà eh, għan-nisa. L-istrutturi militari tal-istati membri jridu jqisu wkoll il-perspettiva tal-ġeneru il-persuni għandhom jintazlu skont il-kwalitajiet tagħhom. Ħafna nisa fl-Unjoni Ewropea illi wkoll ħaqhom jieħdu pożizzjonijiet ta' tmexxija fil-armata u l-istati membri għandhom jikkonsidraw dan kollu fil-kuntest tal-armati tagħhom. Kifet ma rnexxilix inkopri il-punti kollha iżda xorta xtaqt nirringrazzja lix-shadows kollha kif ukoll il-gruppi politiċi kollha daw kollha li ħadmu miegħi fuq dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna li rapporter. Issa nektar kellima mill għanna żmien taħt il-kaċ tiegħi. U għalhekk se nagħmel l-almu tiegħi illi nagħti nqassam il-ħin skont min ma tkellimx u anke skont il-gruppi. Nibdew bis-Sinjura Matera li għandha minuta Jiena nifir laħlek viċi president kif ukoll nifraħ li kollega Nikolaj għal dan ir-rapport eċċellenti huwa essenzjali li niggarantixxu s-sigurtà tan-nisa illi jiddeċidu illi jitlu eh, għal uh, xogħol f'sitwazzjonijiet ta' gwerra. Ħafna drabi naraw li jkun hemm violenza sesswali formu ta' stupru u anki forum oħra ta' abbuż bħal pereżempju t traffiku tal-bnedmin bħala tattika ta' gwerra. Ħafna drabi n-nisa huma l-ewwel vittmi. Dawn l-azzjonijiet mhux aċċettabbli għandhom riperkussjonijiet gravi fiżiċi u psikoloġiċi anki fuq in-nisa kif ukoll fuq in-nisa u l-familji tagħhom u allura rridu nikkondannaw dawk li wettqu dawn ir-reati l-impunità ma tistax tiġi negozjata u ma jistax ikun hemm paċi mingħajr ġustizzja huwa importanti li nżidu l-partiċipazzjoni tan-nisa fir-ruoli tad deċiżjonijiet fil-pjani ta' paċi u anki fil-miżuri ta' sigurtà. Grazzi President. Grazzi ħafna kollega il-kellim li miss il-kollega Benjevova. Grazzi ħafna, Sur President. dawn l-aħħar xar snin kien hemm progress limitat ħafna fil-qasam tan-nisa fl-amministrazzjoni pubblika. Il-quotas intużaw iżda xorta waħda minqas minn 10 fil-mija ta' nisa li huma involuti fin-negozjati tal-paċi. Iżda minkejja dan in-nisa huma elementi importanti ħafna fil-komunikazzjoni interkulturali. In-nisa huma kapaċi illi waqgħu it-tabuż u l-istereotipi u jistgħu jikkomunikaw eh, b'nisa lokali f'sitwazzjonijiet ta' konflitt il-kwistjoni tal-ġeneru eh, ġiet meqjusa bħala waħda mhux tant importanti u elementi kulturali, reliġjużi u tradizzjonali ħafna drabi jingħataw il-ħtija minħabba nuqqas ta' progress dan il-qasam u għalhekk dan jfisser li f'missjonijiet ta' sigurtà u eh, l-ħarsin tal-bnedmin irridu jiġu konsidrati in-nisa allura għandhom kontribuzzjoni x'jagħmlu f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Li jmiss fuq il-lista għandna l-Onorevoli Romuleva. Grazzi President, naħseb kwistjoni essenzjali din għaliex mhux biss huwa importanti nkonsidraw in-nisa fil-gwerra bħala vittmi u mira wkoll ta' violenza f'dawn is-sitwazzjonijiet. Iżda wkoll minħabba rwol il nisa jista' jkollhom fil- xogħol għal paċi li jinbnew mill-ġdid is-soċjetajiet kif ukoll għal bidla ta' ċertu xejriet illi waslu s-soċjetajiet għal gwerra. U allura fil-femma tiegħi din hija kwistjoni essenzjali rridu nisqu mhux biss dwar riżoluzzjoni iżda wkoll kif qed tagħmel ġus maquda fil-riżoluzzjoni tagħhom ta' wieħed 1820 u allura hekk huwa importanti li l-Unjoni Ewropea jkollha rappresentant speċifiku dwar il-kwistjoni kif intqal u jiena nappoġġa dan il-punt hemm opportunità enormi għall-Unjoni Ewropea sabiex din il-kwistjoni titpoġġa fuq il-quċċata tal-aġenda tal-dimensjoni esterna dawn l-attivitajiet. Kif intqal, din mhix kwistjoni minuri u allura hemm opportunità kbira li m'għandniex nitilfu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fuq l-lista issa għanna l-Norvoli Ċeskova. President, ir-reati terribli fuq in-nisa u bniet fil-konflitti armati huma sinjali li d-drittijiet tagħhom mhumiex qed jiġu rispettati minkejja l-sforzi kollha. E, stupru, e, traffikar tal-bnedmin u abbusi ħor sesswali għadhom prezenti fil-gwerri u fil-gwerer u l-konflitti madwar id-dinja. Ma nistgħux nittolleraw dawn l-attakki fuq id-dinjità umana u għalhekk jiena naqbel ma l-idea ta' rapporter li jkollna kodiċi ta' kondotta għal missjonijiet umanitarji u tal-militari biex nalwa ċara li violenza sesswali huwa rejat kriminali illi jrid jiġi wkoll li ma jkunx tollerat. Jkun hemm tolleranza zero fuq il-violenza fuq in-nisa u l-bniet fil-kampi ta' rifuġati. Nappoġġa il- l-ħarsin tan nisa fid dialogu tal livell u anke ir-rol tan nisa f'missjonijiet ta' sigurtà dan għandu jkun pre, dan għandu jkun prerequisit għal kull proċess ta' praċi. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Ċeskova. Żewġ kelli oħra. Is-Sinjura Nedel Ċeva, nitammal li eh, pronunċa kunjomok tajjeb. Minuta. Grazzi President, f'dawn l-aħħar fl-aħħar u żewġ gwerer kbar ħafna nisa tilfu l-irġil tagħhom iżda il-ġurnata n-nisa qegħdin ikunu vittmi kbar ta' dawn is-sitwazzjoni ta' gwerra. U għalhekk tajjeb li l-Parlament jitkellem dwar din il-problema u l-atti ta' violenza kontra n-nisa fil-gwerer. Nirringrazzja l-rapporter għaliex il-konsekwenzi għal vittmi jkollhom impatt fiżiku u impatt psikoloġiku fuq min iġarrab dawn it-torturi, iżda l-impatt ukoll jaffettwa lill-irġiel li mar nexxilhom xi ħarsu nisa tagħhom u allura l-effetti tal-gwerra eh, inħossuhom matul iż-żmien u fost il-ġenerazzjonijiet. Nisa wkoll għandhom rwol fir-riżoluzzjoni għall konflitt billi jibnu utjalgu għal paċi għandhom rwol fil-missjonijiet ċivili u militari biex niżguraw il-paċi. Jiena naħseb illi għandu jkun hemm rappreżentant speċjali għan nisa sigur, nisa sigurta u l-paċi. Kummissarju, tistaw toħolqu dan it-tip ta' pożizzjoni jekk iva meta. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelliem ta' tkaċ l-Onorevoli Luhan. Minuta. Is-soto komitat tas sigurtà difiża u koll huwa mħasseb dwar dan il-punt naqbel ar-reporter ir-rejati kontra n-nisa fil-gwerer iridu jiġu jaddu u jidru quddiem il-qorti Sfortunatament il-vjolenza kontra n nisa tintuża bħala tattika militari. Sfortunatament f'ħafna każijiet dawn l-inċidenti ma jiġux rapportati u ma jispiċċawx il-qorti. L-Aġenzija ta' Azzjoni Esterna trid taħtar osservatur speċjali għal ħarsien tan-nisa f'żoni ta' konflitt biex bekk niżguraw illi n-nisa jistgħu jiġu mħarsa mill-forum kollha ta' violenza sesswali jew violenza bbażi ta' sess. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva rajtek kajt il-President iżda jdispjaċini mannix il-ħin għalix kena numru limitat ta' kellima u ikonna in-isu min jista' jitkellem jew le. Li kiku kellu jitkellem kulħadd eh, ma nispiċċaw qatt sfortunatament. Din kwistjoni tant importanti jina lest intik il-kelma kollega Strifler, iżda dana mhux dejjem se jkun possibbli, iżda dan huwa suġġettant importanti u ntikom ntik minuta qabel ma tkellem kommissarju. Grazzi, President. U allura il-violenza sessuali qed tiġi użata bħala arma fil-gwerer il-Parlament tagħna kemm il-darba tkellem dwar is-sitwazzjoni sejra għall-ar, speċjalment fil-DRC, aħna rajna wkoll impunità kbira. Jiena mort eh, f'pajjiż parti mid-DRC u rajt is-sitwazzjoni li tant imwera b'konsekwenzi kbara n nisa u l-bniet minħabba dawn il-atti ta' violenza sesswali. Hawnhekk irridu noqdu attenti, irridu nħarsu id-drittijiet tan-nisa, ma kunem ikun hemm tabuż l-Unjoni Ewropea trid tagħti priorità kbira li drittijiet tan-nisa fil-programmi tagħhom u tħares in-nisa kontra reati tal-gwerra. Nafu il-violenza kontra n-nisa hija wkoll mezz ta' violenza li jintuża fil-gwerra. Grazzi. Mm, Nam li kummissjon fog. Grazzi. 5 minuti l-Kummissarju Gorgjeva. Grazzi ħafna, President onorevoli membri tal-Parlament, jina nishtiq nibda billi nringrazzja l rapporter il-Sinjura Nikolaj. U anki eh, għal fatt li aħna qed eh, nitkellmu dwar dan meditament wara suġġett relatat. Aħna fl-Unjoni Ewropea din il-kwestjoni tal-rwol eh, tal-mara tal rwol tal mara tal mara hija ħaġa l-importanti ħafna, speċjalment dak li xaqsam is-sigurtà u l-paċi mir-riżoluzzjoni tal-ġus mawda 13-25 u riżoluzzjoni toħra. L-approċċ tagħna huwa inklusiv u dan hija ħaġa li ndaħluha strumenti barranin kollha u anki programmi u politi relatati. fejn 2008 l-Unjoni Ewropea adottat approċċ fuq 13, 25 eh, u 18, 20 li ikobru il-politika li kienu disponibli għall-Unjoni Ewropea matul u wara li kunem eh, konflitt eh, hija bbażata fuq il-13-25 dwar partecipazzjoni u ħarsin u li nevitaw il-vjolenza kontra n-nisa Issa għawek nishtiq namel xi referenza għal finanzjar. Aħna għanna l-istrument tal-Unjoni Ewropea għal istabilità hija eh, huwa strument verament eh, importanti biex napplikaw eh, l-miżuri ta' stabilizzazzjoni u nibnu kapaċità. U hemmhekk daħħalna parti integrali l-aspett tal-ġeneru dawk li huma l-iżjed vulnerabbli huma tfal, nisa, handikappati u anzjani. Dan huwa wieħed mill-lanijiet ewlenin bħala kummissarju tal-għajnuna umanitarja. Aħna nappoġġaw il-ħarsin tan nisa speċ fejem zoni ta' konflitt bl-istrument tal-għajnuna umanitarja tagħna, ma kif ukoll eh, li natu poter lin nisa specialment dak il-konflitti fejjem nisa huma mmirati forma konkreta. Jiena mort, jiena ħankun b'nawt ta' ġimgħa oħra fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo u lan ewlieni tiegħi ħajkun din il-kwestjoni li huwa suġġett ta' dan ir-rapport li jiġu mħarsa n-nisa imma jkun kumplux bl-istupru tan-nisa bħala strument tal-gwerra. In ġenerali l-Unjoni Ewropea hija attiva fil-fuq minn 70 pajjiż u l-istituzzjonijiet eh, allokaw xi 200 miljun euro fl-2009 u bidu tal-2010 Issa jekk issa nħarsu lej il-politika komuni ta' difiża u sigurtà il-maġġoranza tal-missjonijiet jinkludu l-aspett ta' drittijiet tal-bniedem u tal-ġeneru. Issa għandna pakkett ta' tliet moduli ta' taħriġ fuq il-drittijiet tal-bniedem eh, ħarsin ta' tfal u nisa eh, dak li għandu xi jaqsam CFTP aħna naqblu naħdmu kol mal-professjonisti eh, militari biex nifmu sew l-aspetti umanitarji fil-konfletti ma kongużet konkretament kif dawn jaffettwaw dawk sezzjoni tiżaġ vulnerabli li hum n-nisa. Eh, waqt li aħna namlu ħafna xogħol barra, eh, waqt importanti wkoll li namlu xogħol forma interna billi noħolqu iżjed biex iżjed nisa jkunu Eh, f'pożizzjonijiet ta' servizz estern, l-istati membri huma l-iżjed proattivi fil-kuntest ta' ġdus maquda. 13 mill daw il-pajjiżi adottaw ġa pjantazzjoni nazzjonali waqt li oħrajn bħal Ġermanja ġa offrew inizjattivi ġodda dwar eh, nisa l-paċi u s-sigurtà. L-ewwel rapport ta' ġdus maquda dwar l-negaturi tal-kejjel il rezoluzzjoni 13-25 tem f'Mejju tal-2011 u juri li l u da ħapassi biex itejjeb is-sitwazzjoni tan-nisa u dawk viżi vulnerabbli. Aħna gburin bl-isforzi li għamilna, imma għandna noqogħdu attenti ħafna biex niżguraw li nkunu naħdmu f'kull forma, f'kull pajjiż biex niġġieldu kontra l violenza kontra l-ġenru u nizguraw li kunem eh, parteċipazzjoni fil-proċess ta' paċi u rappresentazzjoni pubblika ta' nisa. Issa dwar jekk qed nikkonsidraw xi jkun hemm rappreżentant speċjali, Kati Ashton, rappresentant l f'Diċembru, għalet li għed titkonsidra titoħloq eh, rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea dritti ta' bniedem u tara eżattament eh, xil funzjoni ta' il-persuna tkun. Nishtiq intem billi nirringrazzja lill-Kamra għar din id debattitu li qed ikonna l-lum. Grazzi. Fil Dank, fa' komissarin. Grazzi ħafna, Kommissarja Giorgieva, mela hekk temmejna dik punt fuq il-ġeneru li votaw fl-ofsenar il-punt li jmiss u rapport ta' Signora Regner dwar trasferiment transkonfinali ta' sedi ta' kumpaniji. Naddu issa l-rapport tal-għal